tant 2017 l-Unjoni Ewropea għandha tkun viżibilment tidher iktar effettiva, għandha bżonn tidher iktar effettiva u b'saħħitha bħala attur globali il-kapaċitajiet tagħha u tkun bħala l-ikbar donatriċi fid-dinja rridu nsibu mod kif aħna nagħtu fondi għal proġetti ċerti proġetti f'diversi pajjiżi terzi. U daħi kollu impatt fuq il-kredibilità tagħna. Jekk ma nżidux l-attenzjoni tagħna. l mistoqsijiet tiegħi l-Kummissjoni fuq l-ispiża l-ewwel. Il-Kummissjoni kif ittekiljat il-viżibilità Ewropea ta' proġett, fondi ta' proġetti meta l-Kummissjoni eh, titkellem taħdem ma' host countries e' pajjiżi oħra ċertu appoġġ. Min itram li rċivejt mir-rappreżentanturi tista' taġġorna ġorna dil-kamra u x'miżuri li saru u għet jintefa' l-mikrofonu. Very Mr. Uh, uh, Deva is not present, so we will now proceed uh, with Mr. Du issa is-Sur Leontini fisem it-Tran. Grazzi President. Il-Parlament Ewropew għandu dritt esklusiv li japprova il-budget, l-eżekuzzjoni tal-budget. U dan hemm bżonn ta' kontroll demokratiku fi semmi ċittadini biex kun żgur illi il-fondi li jiġu jinħadmu kif suppost u jintefqu kif suppost. Dan din il-kwittanza 2017 għandek kien hemm flus motija lejn diversi aġenziji ta' sigurtà fl-Ewropa u anka l-impreza komuni Ship and Rail u ħatmu fuq ir-rapporti annwali tal-qorti tal-awdituri. U dak kienu oġġett mill-Kumitat Trend tal-Parlament Ewropew u allura stidnu daw l-organizmu biex l-organizmi biex iwet u bilanċ kif suppost u ġlida wkoll kontra l-korruzzjoni. Grazzi ħafna issa għal Kumitat Reġi is-Sunjura Mihajlova. Grazzi, President tal-kelma, Kummissarju Prezenti, President tal-Qorti tal-Awdut, Awdituri, Rappresentant tal-Kunsil Prezenti, il-Kumitat fuq il-Zvilupp Reġjonali qed jinnota b'nuqqas ta' żball dak l-error rate u bi pjaċir dinu tnaqqis serju minn 4.8 għal 3% għall-2017 u dawn l-izbalji kollha kienu u għenu għal il-kalkolu totali ta' żbalji. ħafna drabi, ħafna miżuri ttieħdu wkoll eh, biex jimmitigaw il-konsegwenzi ta' dawn l-iżbalji. U meta naraw ir-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-qafas finanzjarju, eh, eh, aħna nemnu illi hemm bżonn iżjed għal flessibilta Grazzi ħafna għall-agri l-kellim li jmiss. Grazzi ħafna tal-kelma. Din il-verifika li nwettqu daw il-kwittanzi garantixxi liċ ċittadini tal-Unjoni illi il-flus tagħhom illi huma Eh, b'diffikultà eh, irċevew għax ħatmu għalihom qed jitwettu għal mod trasparenti għal politiki Ewropej. Nixtieq insemmi li hemm bżonn identifikazzjoni aħjar fuq il-kawżi tal-żbalji daw l-errors tas-CAP u l-qorti tal-awdituri għandha tinduna u tikxef għaliex jisaru daw l-iżbalji għax għandek ħafna proċeduri komplessi, żbalji accidentali aktar li jsiru m'għandux ikun hemm lokal frodi fl-implementazzjoni tal-budget tal-Unjoni. Il-PAK eh, jolqot mal-11 miljun bidwi u allura importanti wkoll li l-iżbalji fil-watt. Is-sur kadek għal-minuta wkoll. Grazie ħafna, President. Il-Kumitat tal- Pesh tat l-opinjoni tagħha bħal ta' kull sena fuq il-kittanza tal-budget u din is-sena il-qorti tal-ġustizzja rapport tagħha tal-2017 ma kellha l-ebda osservazzjoni partikolari fuq il-kumitat imma aħna nixtiequ li ir-rata tal-iżbalji toħorġu b'mod separat u mhux dan il-mod eh, maqut ma' oħra sabiex ikon evalwazzjoni iktar eżatta tal- il-manager finanzjarju nixtieq ukoll ngħidu bħala kumitat ta' pex li il-fondi tal sajt li dak li qed jirċievu l-Istati Membri għandu għalfej jinkwetana. Grazzi ħafna Sur Blanco Lopez għal minuta. Signor Presidente, l-Aġenzja de Pesca viene Sur President, l-Aġenzija sa edha eh, naraw li qiegħda timplementa Il-kwittanza b'mod eżemplari, rridu naraw illi fil każ s sajt aħna nkun nistgħu nissodisfaw l lanijiet tal-qasam tas sajt. Il-settur tas sajt palissa huwa kumpless ħafna, ħafna inċertezzi illi huma marbutin mal-possibilità tal-Brexit, ir-regoli tal-isbark tal-ħut, il-miżuri kollha tekniċi li għandhom x'jaqsmu mal-bidla tal-, -bidla tal klima qegħdin jitolbu illi din tkun politika aktar ta' prijorità. Nafu li hemm bosta territorji bħal tiegħi Galissja li eh, huwa reġjun tal-Unjoni Ewropea fejn hemm bżonn illi jkun hemm politika tas-sajt li tkun b'saħħitha ħafna. Jiena naħseb li dan kien dak kollu li jiena ħdimt ħafna f'dwaru matul il mandat tiegħi minħabba li hemm bżonn li nagħmlu dan it-tip ta' xogħol minħabba li huwa ġust. Għal minuta issu Zreweski. Grazzi ħafna jiena nixtieq ngħid żewġ affarijiet l-ewwel qabel kollox. Ngħid fuq eh, il-budget minħabba illi hemm bżonn programmi bħal Erasmus Plus fejn hemm iktar tendenzi, iktar affarijiet pożittivi għadni nitkellmu fuq eh, programm eh, illi inna nużaw ħal 30 sena. Kien hemm iktar minn 9 miljun student illi parteċipaw u użaw dan il-programm. Apparti minn hekk l-Ewropa Kreattiva aħna rajna illi għamilna ħafna affarijiet b'mod tajjeb iżda ma kienx hemm ħafna fondi assorbiti biżżejjed tajjeb aħna naħsbu illi dan ma kienx program li kien ikkalkulat b'mod tajjeb biżżejjed jiena naħseb li din kienet xi ħaġa pożittiva iżda. Grazzi ħafna. Jesus kollegi nirringrazzjakom aħna minħabba li konna kumitat konsultattiv provajna niddiskutu affarijiet li kienu marbutin ukoll mal-kwittanza brabta mal-aġenziji. Aħna qegħdin nissuġġerixxu li l-kwittanza tkun approvata tal-aġenziji kollha u nixtieq insemmi fuq nsemmi ftit punti naħseb li hija ħasra li fil-kuntest tal-aġenziji mhuwiex possibbli li ikun hemm id-dikjarazzjonijiet min-naħa tal-Aġenziji kollha fuq is-sit tal-Internet tal-Epso bil-lingwa tagħhom. Aġenziji bħal Liza, il-Fra, Sipol u l sfortunatament ma kellhomx biżżejjed opportunitajiet fuq dak il-livell aħna fil-kuntest li Lisa qed naraw li kien hemm tliet ħaddiema esterni li kienu qegħdin jagħmlu dan ix-xogħol u dan jista' jkun ta' riskju għal sigurtà wkoll din raġuni hemm bżonn li jkollhom iktar ħaddiema u iktar allokazzjoni fil-budget jekk hemm bżonn. U ehm, kienet diffiċli allura li jkollna ġudizzju sħiħ. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Bjork. Tak Grazzi, grazzi ħafna qed inħarsu lejn il-kwalità f'kull dokument imma meta hija kwistjoni ikollok e, kwistjoni għal l-istruzzjoni tifallu. Aħna għandna bżonn nissuktaw naħdmu għall-egwaljanza, irrid ikollna l-flus. M'hemmx biżżejjed budget għad-drittijiet tan nisa u e, mill-kwalità mil feminista mhux qed ikollna biżżejjed u l-evalwazzjoni tal-fondi differenti li jimplementaw fuq l-egwaljanza ma jsirux m'hemmx evalwazzjoni ta' dan fil-qasa l-2019 dan mhux aċċettabbli rridu niffokaw fuq drittijiet tal-bniedem għan-nisa vjolenza kontra n-nisa u nħarsu id-drittijiet tan-nisa u drittijiet sesswali irritu li n-nisa jirċievu parti ikbar tal-budget Ewropew. Issa nibdew għal-kellima, jibda nibdew bil-PPE, is-Sinjura Gressle. President, grazzi. Sur President, nirringrazzjak eh, aħna l-ewwel nett kien hemm nirringrazzjat li ġejt hawnhekk u għaldi raġuni jiena nixtieq ngħid li l-progress aħna irnexxielna niksbuha Grazzi għal xogħol kollu li għamilna mal rappresentanti qorti tal-awdituri u anke minnaħa tal-Kummissjoni kellna ħafna jnuna nħoddu gost ħafna li ħattu b-serjeta ħafna l-proċedura tal-kwittanza. Inti l-Kummissarju Tinger u t-tim tiegħek u verament nirringrazzjawkom li intom verament tkellimtu fuq dawn il-punti anke fost id-diretturi ġenerali hemm bżonn li nsibu soluzzjoni. Nixtieq ningrazzjakom fuq il-konflitt tal-interessi u fuq l-IMT nixtieq ngħid ukoll li aħna verament sorpriżi jiena llum għadni kemm smajt fuq ir-riżultati eh, eh, tal-IMT li kienet eh, assoċjazzjoni li kienet mm, stabilita mill-Kummissjoni u jekk aħna naraw li ma jkunx hemm informazzjoni fuq din is-sentenza dwar il-qorti x'pożizzjoni li ħadet fuq l-istatus naħseb li dan ifisser li m'hemmx biżżejjed trasparenza allura nixtieq insaqsi lill-Kummissjoni jekk allura s-sitwazzjoni fl-ewwel istanza tant kienet eh, ħażina illi d-informazzjoni intilfet jew jinbi. Grazzi ħafna l-qorti tal-awditur qed nistennew bil-ħarqa li jkun iktar opportunitajiet biex nikkoperaw. Grazzi ħafna l-Vil Grazzi ħafna. President, eh, fl-2017 rajna progress tajjeb, speċjalment fuq trasparenza, anki mħabba eh, xogħol li għamil parlament fuq l-internet, trasparenza tal-infiq ġenerali, il-fat li il-nis tal-parlament kunu jistaw jaħdmu mid-dar, Anki ġifiri il-drittijiet tal-istaġġer tal-deputati madbaqa ħafna xi jsir. L-ewwel net l-partiti politiċi Ewropej li jirċifu xi finanzjament minn privat din hija xi ħaġa ma nistgħux inkomplu naċċettaw. Kif jista' jkun li deputati tal-MV ikunu f'xi partit politiku li jirċivi l-flus minn il-Monsanto, per eżempju, jew mill-Bayer, minn il-Bayer expire. Ma jistax ikun li dan isir għalhekk din l-emenda numru 30 nispera li meta nivutaw il-lejla fil-plenarja kunu nistgħu nivutaw kollega. Eh, Il-President eh, jaqta l-mikrofonu tal-kollega. Anzi jgħidlu li għandek eh, baqalu iktar ħin. Ġifiri li aħna naraw li kumitat wieħed jiġilet kontra l-fastidju mhux biżejjed biex fl-istituzzjoni tagħna jkun hemm ċertu fiduċja għalhekk il-Sinjura Lajra Sender mal-Gwe u mal-ħodor se nagħmlu emenda fuq dan. Il-President nejerġa' jixuża ruħu. Issa imiss għal-minuta issu ċarneksi li icr Imma qabel nixtieq ngħidilkom minħabba pressjoni taħin. ħin mux seniħu il-kartelluni blu għax bizna l-ħin li kena skeda tal-ħamsa, grazzi. Pani Prinċons. E, grazzi, President. President, grazzi. Iva, għawek għandi daqxej ta' deja vu kull sena. Aħna għawek nil-taqaw fil-kontesta din il-proċedura u nappoġġaw il-fatt li m'hemmx kooperazzjoni mal-Kunsill isa storja li dejjem tirrepeti ruha din dejjem qed ngħidu l-istess affarijiet u m'hemmx bidla jiena nixtieq illi niksbu daqsxejn iktar. U jkolli ngħid xi ħaġa wkoll anke fuq eh, il-Kummissjoni fil-kuntest li għandna problemi partikolari anke fil-kuntest tal-integrazzjoni jiena nixtieq ngħid li brabta mal-fond maħsub għal sigurtà interna naħseb illi għandna nagħtu eżattament idea ta' x'inhi r rata tal-iżball preċiża. Grazzi ħafna. Dovolte mi kratku reakci President nixtieq ngħid erba' l-ewwel ħaġa nirringrazzja r-rapporter mhux biss għax-xogħol eċċellenti tagħha ma biex imma biex tissokta l perċezzjoni ta' din il-kwittanza li hija parti importanti fiċ ċiklu tal-użu tal-fondi ta' ċittadini u għandna bżonn indirizzaw il-kull żballi jkun hemm imma dan irridu nisħu li dan huwa inqas minn 3% tal-ispiża totali fil-mija, ġifiri jem 97 fil-mija li ġew użati kif suppost fil-waqt fl-interessi tal-għanijiet komunitana. Ġifri rridu nieħdu dan bħal eżempju għal futur u niprezentuħ, niprezentaw bħala storja ta' suċċess iċ-ċittadini. Kien hemm 14 il-kwitanza u jiena rrid li nużaw sew il-flus ta' ċittadin dawk li ġejjin mit-taxxa. U ħafna kienu ifokati fuq prevenzjoni ta' żball u effiċjenza u li ma nużawx e, finzjoni ma nużaw affarijiet li huma seri u reali li huma issa fidej il-ħodor il-kellim li jmiss. Danki voorzitter, collega's, komissar. Eh, Grazzi ħafna, kollegi, komissarju prezenti. Kull min irrit ikun kredibbli meta niġu għal-użu kif suppost e, tal-użu ta' flus ġej mit-taxxa irrid bil-fors l-ewwel e, ikoll iżom id-daru stess nadifa qabel ma jħares li ieħor. Dan huma kwistjonijiet komplikati bħal ħatriet tas segretarju ġenerali, pereżempju u l-Ombudsman Ewropea kien qal f'Settembru li dil-ħatra kienet stramba ħafna konna fil-limiti tal leġiżlazzjoni u dan rridu nsegwuh. Allura nsaqsi li aħna napprovaw l-emendi u l-paragrafi eh, u rrid rridu eh, kien hemm mistoqsijiet ippreparati u allura ġi ġudikat b'dan u parti mill-każ da mhux aċċettabbli. Iwassal ukoll għal konflitt ta' interessi is-sur u għannek għanna miljoni ta' euro, mela tlet mistoqsijiet speċifiċi xinu l affarijiet kif huma bħalissa fl-investigazzjoni tal każ fir-Repubblika Ċeka t-tieni meta ħajkun rapport taħħar u tielet ħajkun hemm dikjarazzjoni mill-Kummissjoni Ewropea qabel Mejju qabel l-elezzjoni ta' Mejju 2017 biex inżommu id-dar tagħna fl-ordni iridu nassigur iridu nirravodaw nirrevedu ir-rakkomandazzjonijiet għandna ninfurzaw l-awtoritajiet biex jaġixxu b'kont separat u flus li ma jitħallsu xiridu jerġgħu jidħlu fil-parlament irid konna verifiki kif suppost u kull MEP irrid jippubblika bil-fors kontijiet sena fuq l-ispiża tiegħu. Bekk nirbħu l-fiduċja miċ-ċittadinanza. Grazzi l-kellimni jmiss. Grazzi il-kommenti huwa fuq il-kwittanza tal-Parlament. Jiena sottomettejt proposta fuq il-sitwazzjoni terribbli. Fuq il parlamentarju il, il, il u l-House of History. Għana smajna illi kienem qed ikun hemm żewġ pawsiet tal-ikel osra ħafna u hemm ukoll ħaddiema li jaħdmu fuq l-iktar baga baxxa fil-Belġju tlabt is-Segretar Ġenerali biex jiċċara dan. Apparentement hemm pubblikazzjoni ġdida dwar dan ma ma sibċej. Nixtieq inkun naf minnu l-payroll officer u x'inhu l-kundizzjonijiet għall-personal. Aħna qalulna li xejn ma tejjeb il-Parlament ma jistax ikun eh, eh, kap ta' skjavi E aħna rridu l-Buro Segretarju Ġenerali jieħdu azzjoni meta niġu għal pagamenti ġenerali ta' flat rates m'hemmx obbligu li jkollna kontijiet esterni u m'hemmx obbligu għal audit estern għal darboħra għandna is-sottomettejna proposti dwar dan naħseb li l-Parlament u l-Buru għandhom bżonn jiddiljaw magħha din ħaġa qabel ma jintemm dal-Parlament. Grazzi il-kellimni jmiss. L-Onorvoli Bulo, grazzi ħafna, Sur President. Biex infakkar dawk li qegħdin iħarsu lejna mid-dinja eh, eh, reali, qed nitkellmu fuq proċeduri, proċedura fej l-MPs ħarġu lejn il-budgets u l-flus li kif tħallsu mill-aġenziji eh, Ewropej differenti memxie xejn ħażin fiha din għax huwa wieħed mill-modi kif aħna inżommu bħala kontabli il- l-affarijiet imma l-ikbar punti l-iktar importanti huwa li għaso li għandu budget ta' 86 miljun il orsar awdituri semmew li hemm punti negattivi fil-mod kif qed jindefqu l-flus hawnhekk użu ħażin ta' fondi u ksur ta' protezzjoni tad data biex insemmi ftit jekk inħarsu li l-budget tal-Parlament Ewropew għall-2020 daħħa jizdiet għal 2 biljun euro. Flimkien ma dan fil-Kumitat tal-Budget il-Berflaxija approvajtu madwar 3 miljun euro għal wieħed 55 aġent kontrattwali f'dak li għandu xaqsam attività ta' eh, telekomunikazzjoni f'lek imsejjaħ il-komunità pan-Ewropea qabel l-elezzjonijiet eh, Ewropej din hija magna eh, ta' propaganda li qed tkompli taħli il-flus eh, tal-ċittadini jekk jekk Teresa May tkopri mill-problemi li għandha bħalissa ġewwa Londra, hi kienet qalet illi ħadd tidħol fija dil problema Għal daw ir-raġuni jiena ħan nivvota kontra dawn il-flus għal dawn l-Aġenziji Ewropej kollha, dawn il-flus għandhom jiġu immexxija minn gvernijiet li huma eletti demokratikament jew bilateralment jew weħidhom. Grazzi l-Onorevoli Ċoka. Qualsiasi persona dotata. Eh, kull, pers kull persuna li eh, taħdem, eh, kull missier u om ta' familja taħdem fuq eh, u toqgħod attenta xi flus jonfqu u jippruvaw jalqu kull toqba possibbli li għandhom bħala ħela. Iġfri hawnhekk aħna għandna sens tajjeb li jidħol f'kull hawnhekk f'din l-istituzzjoni is-sede ta' Strasburgi ta' Strasburgu għal 48 ġurnata tintuża biss u għandek mal 200 miljun fis-sena. Aħna ninkoraġixxu it-tir it-tren, inżidu fl-emissjonijiet tal-karbonju aħna li tant tant nipritkaw kontra dan it-tniġġis. Unbat għanna u koll 9 miljoni għal House of History. 500 miljuna s-sede li kellna u koll u sa sena 2029 rridu nżommu sede vojta għax maħsibniex għalija għandek ma, ma 16 biljun Ewropew li jkun jkunu moħlijin ukoll, issa din tasbu għal 33 miljun euro biex jinħlew għal e, e, e, biex jinħlew għal elezzjonijiet Ewropej. Ġifir dawn huma flejjes enormi li qed jinħlew illum il-poplu Ewropew tirreaġixxi u lesti biex jistidnu lilkom bil-kaxxa tal-isfrattu biex tħallu dan il-parlament kollega intefa il-mikrofonu. Il-kellim li jmissa l-minuta u nofs. Sur komissarju, li bħalissa mtix tismani. President tal orġi tal-Awdituri, jiena kuntent ħafna li nista nappoġġja dal-loti tal-kwittanzi kollha tal-joint undertakings u nikkonsidra dawn ir-rapporti bħala bilanċjati. Il-kooperazzjoni tal-joint undertakings fl-innovazzjoni u riċerka huma importanti u l-istrateġija fuq il-livell ta' Unjoni Ewropea tagħti mandat iktar ċar u b'saħħtu lill istati membri biex insaħħu u nifaċilitaw kooperazzjoni fost il-kumpaniji fuq livell Ewropew. Imma sur kummissarju li għadek m'intix tismani, qed jgħid il-kelliem, insaqsik mistoqsija importanti u hemm konflitt ta' interess hawnhekk aħna għandna direttiva importanti ħafna u messna tkellimna fuqha u s sustas għamel tliet mistoqsijiet importanti, jien ħansaqsi waħda biss, sur kummissarju. Jekk inti diġ qed tismani, ħadem fuq il-konflitt ta' interess fuq ċerti politikanti li għedin fuq li u għaliex xi mistoqsijiet li l-primissu sar eh, eh, għadhom sigriti ħafna, grazzi ħafna odpoledne, vážený pane místo předsedo. Eh, Grazie tal-kelma l-għanuslet tajjeb il-kulħat, komissarju, president tal-Orġa tal-Auditori, nishtiq nibda billi nistieden il-rapporter, ringrazzjaħ għall-appoċ tiegħu għall-għajnuna raba darba jiena kont ix-shadow rapporter jew rapporter għal undertake, joint undertakings. Ikolli ngħid li kien hemm titjib pass pass, ftit ftit, jiżdied kull darba fuq daw is-sistemi wkoll ta' daw l-undertakings. Imma hemm ċerti riski. Dawn il-joint undertakings għadhom ma daħlux fl-implementazzjoni ta' program tal-programm Horizon 2020 imma meta il-kwalità tiġi qabel kwantità u fl-interess tal-budget għandna investu tajjeb kif suppost imma l-eżerċizzju ikkonferma l-valur għoli ta' dawk l-intrapriżi kollha u loti ta' discharge f'dak li għandu fl-għandu xaqsam mal-2017. Mulzumesk, konfliktul de interesse jeste elefantul din kamer. Grazzi ċer. Interess, inter, konflitt ta' interess hija problema serja. L-ordi tal-awdituri ma ħarġitx b'rapport fuq dan sa mill-2012 u ma poġġetux fil-pubbliku <coughs> jien nota li f'dak il-perjodu il-qorti tal-awditur ma ħarġitx b'rapport. Dan huwa importanti kull meta jkollna prodotti ġodda medicini, eh, helikopters, eccetera, aeroplani, dawn iridu jiġu rapportati kif suppost mill-aġenziji jekk l-industrija hija marbuta ma' dan, irridu nkunu nafu li fuq dan għandna bżonn verifiki f'suppost. Testijiet indipendenti. U f'dawn l-aġenziji dak li qed ngħidu huwa id-dikarazzjoni ta' nuqqas ta' konflitt ta' interessi bħal esperti eh, għandna niddikjaraw li m'hemmx konflitt ta' interess. Kif tista' tagħmel dikarazzjoni bħal dan? Allocated to Mr. Ali for one minute and a half. Thank you, Mr. Chair. Gratli, President. President, Kommissarju. Nishtiq nifraħ iż-żewġ rapporters tal-kwietanza tal-Aġenzija u u parlament ta' sena finanzjarja tal-2017. Dawn huma istituzzjonijiet li għandhom impatt fuq il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini u anki e, fuq il-perċezzjoni fuq l-Unjoni Ewropea. Iż-żewġ aġenziji għandhom 22.4 mm, biljuni ta' euro. Importanti illi noħorġu bistampa ċara u pulita il-proċeduri ta' xiri pubbliku u l-noqas ta' IT għawnek u rajna li kienem dejjem iktar kooperazzjoni. ma u koll rew titjib anki fil-valur miżjut. Fuq il-Parlament Ewropew aħna għanna atteġġament tajjeb. Hawnhekk ir-riżultati jidru inkoraġġanti. Id-design fil-mija 99% tal-budget kien tajjeb. U anki il-għanijiet huma kollha ġejjin mill-prioritajiet tal-Parlament. Il-titjib introdott mill-Parlament fl-2017 żied l-effettività tal-tħaddim il-President jinterrompi il-, -il E kelli. Missur Taranda għal-minuta. <clears throat> Grazzi, jina ħan nitkellem bis fuq il-parlament, aħna kollha nafu il-ħodor e, għandhom allowance ta' spiża ġenerali, aħna niftakru illi e, aħna internalizzajna s-servizzi tal-karozzi kien hemm ħafna membri kriti ikkritikaw imma fil-fatt is-sistema taħdem il-karozzi il huma ambientali u il-sewi uh, u koll huma professjonisti. min għandu kritika. U e, is-sur fer Hofstadt u peress li huwa Belġan jista' jgħallem anki lil uh, sewi għal oħra uh, kif għandhom jaħdmu. Jekk Eh, il-flus intefqu eh, eh, għal-gvern, allora kienu minn fuqa tajjeb. E Sur Flanagan, u għadmir tana naġiċu bħala l-watchdog ħari kemm fit kif ukoll fil-infieq. Dan ir-rapport kull sena huwa taqsira ta' din il-ħidma jena mm, se vota a favur ta' dan il rapport anki jek fi snin li għaddew i votajt kontra. U il-senjura Asaja Ajala Sender eh, il-rapporter kienet eh, ġusta u għacċettat l-emendi kolla. Il-orti tal auditori u koll għanda dmir lejn l-poplu u anki lejn l-istituzzjonijiet u u huma jridu jagħmlu ehm, revizjoni perfetta għal 2017 kien hemm ħafna żbalji. Jiena m'għandix ħin f'design sekonda nidħol fid-dettalji imma irritnajt ngħid li l-falliment tagħhom għandu jiġi indikat. Sala Franca Sanchez għal minuta u Sur President, kummissarju. Jiena ħdim fuq din il-kwittanza fil-qasam tal-istituzzjonijiet oħra ringrazzja l-kooperazzjoni u jiena naħseb li il-mendi li prezentajna u l-ftit li waslu eh, fil plenarju ħajjejnu biex jittejbu il-situazzjoni tal-istituzzjonijiet entitajiet oħra tal-Unjoni Ewropea. Sur President, jiena rinċti li id-dibattitu fuq il-kwittanza ma, ma jisirx eh, kamp tal-battalja fejn irridu konna attakki u kwistjonijiet politiċi eh, li għandhom ma lezzjonijiet, jina naħseb li t-twettiq tal-kwittanza trid tiġi irrid ikun hemm referenza għal verifika regolari eh, u legali tal-budget u, u sabiex dan il-budget u il-kwittanza iżom ma' prinċipji ta' ġestjoni tajba u dan imur kemm għal dak għal nomina ta' segretarju ġenerali tal-Kummissjoni u koll dan ġi eh, nominat fl-fifrar tal-2018 eh, fil-fapril mbagħad kien hemm ehm, leġislazzjoni meħuda u jisset nitkellmu fuq il-kwittanza tal-2017 mhux ħaġa mhux qed taqbel u bħalma qalu xi kollegi hawnhekk il-parlament trid tapprova il-kontijiet imma fl-istess ħin il-parlament ikollu aktar kredibilità morali u jkollha aktar leġittimazzjoni jekk fil-fatt jitkellem eh, bl-eżempju għal dak li huwa in-nomini. Grazzi. Mrs. Kinici for one minute. Grazzi. Kinici għal minuta. Grazzi, President, Kummissarju, President tal-Orti tal-awdituri. Nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollu ta' xogħol eċċellenti li għamlu fuq il-kwetanza tal-2017. Nixtieq ngħid żewġ kentin fuq l-Aġenzija tas Settur Ġustizzja u Affarijiet Interni. Aġenzija eh, edha taħdem tajjeb eh, u edha taħdem tajjeb fil sikurezza ġustizja u anki immigrazjoni kif ukoll Eurojust li għanda ġar wall kontra ir-reati transnazjonali u li fil-futur se tkun imsieħeb importanti eh, tal-Prokuratur tal Ewropew. Tal, eh, Eh, eh, eh, dina, ta' eh, dina tanticipa anki riforma tal-governance tal-regolament. Allora jiena nappoġġa il-kwitanza ta' dawn l agenziji għaliex kienu korretti u trasparenti il-budgets u importanti għall-Unjoni Ewropea u hija ġusta għal fajnej ċittadini. Issa surfitto. <coughs> Grazzi President, jiena nixtieq inqajem kwestjoni waħda biss b'mod ċar illi dik tal-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini wara e, tal wara għazla politika diskutibli ħafna illi waslet għal biex jollu l-monita illi spiċċat mbagħad f'Amsterdam illum memx sede f'Amsterdam u e, e, fil-fat il-binja hija mikrija f'Amsterdam waqt illi f'Milan kellna l-binja lesta. esta il-ħaġa inkredibbli hija id-deċiżjoni minnoħa tal-ġustizzja ta' Londra illi ikkundannat l-Aġenzija ta' 465 miljoni ta' euro eh, tal-kera. Dawn huma responsabilitajiet li għandhom jiġu aċċettati. Dinja gravi ħafna illi hija offiża għaċ ċittadini tal ewropa u għandu jkunem intervenzjoni ċara fuq dan. Grazzi Zeller għal minuta. <clears throat> Grazzi President, Kummissarju. Il-fondi tal izvilup Ewropew għandhom 60 sena huma marbutin mal-ftejim ta' Kotenu. Il-destin għadhom u ċar tal- Eh, ftejm li jmiss, allora rridu nitkellmu fuq il-Fond ta' Zvilupp Ewropew u jiena nħoss li dan il-fond għandu ikollu għandu jidħol taħt il-fondi taħt fil-budget. Pratikament eh, kien kienem zbalji kif qalet anki l-orti tal-awdituri, il-fond dejjem ġi użat bħala sors għal Eh, għajnuna uh, finanzjarja waqt li trasparenza u l-vizibilità eh, hija uh, importanti ħafna u hawnhekk ma, ma ġiċ rispettata. Jiena nixtieq illi eh, dawn il-fondi għall-iżvilupp ikunu ċari fil-budget biex ikun hemm anki sitwazzjoni ċara. Andriew għal minuta u nofs. jiena nishtiq nitkellem fuq is samwar Gate, l-artikolu 11 tal-Istatut tas-Servizz Ċivili jgħid illi il-civil servants m'għandhomx jittrattaw kwistjonijiet illi għandhom eh, direttament jew indirettament f'interess f'interess eh, personali. Eh, Sul Selmayr eh, ġi kontestat ħafna bħala segretarju tal-ġenerali tal-Kommissjoni Ewropea. Aħna kellna laqa mal-uffiċċju ta' Sur Junkers u Sur Selmayr kien preżenti f'dan il-laqa. U, u peress li risposti f'dik il-laqa ma sodisfawx din l-awla, aħna batnilu anki mistoqsijiet oħrajn u kellna laqat oħrajn magħhom u għal oħra is-sur Selmar kien preżenti wkoll. U allura hemm bżonn nagħmlu intervenzjoni deċiża u aħna ma nix bżon hawnhekk tal-laqa tal-COP. Aħna għanna noħol u kumitat biex nitkellmu fuq dan u nipproponi illi sur Selma jrandu jiġi sospis sakemm ġi iċċarat jekk il-ħatra tiegħu hijiex skont ir-regoli. Issa għanna l-catch the eye u l-ewwel persuna u għassur Polċak għal-minuta. Grazzi, President tal-ket li tajtni l-mikrofonu, jina nishtiq najt illi jina favur il-kwittanza, il-rapport u għabieċa xol tajba, nishti nitkellem fuq 2 biljuni u nofsta euro fil-entraprizi soċjali, fl-interess pubbliku. Għawnek rajna uh, illi kienem titi, pero rridu nintejbu iktar, specialment fis settur tal-IT. Imma l-valur miżjud tal-Unjoni Ewropea tal-Entraprizi Soċjali ġi stabilitu, ġi anki konfermat. U u għem konsideraw anki l-konflitti tal-interess. Aħna nkunu, jina nkun interessata anki nħares li l-Aġenzija għax hemm xi proġetti illi jimpjegaw nis illi huma fl-isfera privata, pubblika hemm bżonn nistaqsu lill-Kummissjoni x'intenzjonijiet għandhom peress li għanna voti fil-ħamsa, għawnek naprezza kiku e, eh, nitkelmu b'mod konċis u nitkelmu nirrispettaw il-ħin. Is-sur Lene, il-President Lene. President, signori, l-ewwel net nixtieq l lil fuq il- suġġerimenti ta'kom, però peress li ma tantx għandna ħin se nitkellem ġis fuq żewġ affarijiet. L-ewwel net il-konflitti tal-interess u kwistjonijiet etiċi. Jiena nixtieq ngħid il-Makovej illi bħalissa qegħdin naħdmu fuq dawn il-problemi u u qegħdin naħolqu rapport fuq ir-regoli etiċi tal-istituzzjonijiet illi votajna fuq u dan qabel il- is-sajf u anki il-peer review għanda tiġi konkluża qabel is-sajf li ġej. Is-tieni punt li nixtieq insemmi huwa il-fatt illi ħafna nies talbu illi inqisu anki setturi oħrajn tal-budget tal-żbalji. Il-rata tal-żbalji huwa metodu statistiku matematiku illi bċertu gratta ċertezza aħna namlu stima tal-izbalji. Felu ta' transazzjonijiet aħna namlu test fuq xi elf transazzjoni u il unsibu l-izbalji li nafu fl-2017 umbat inħarsu lejn il-probabilità ta' zbalji 2.4% u bċertezza tal-95% eh, naslu għal tolleranza ta' plus jew minus wieħed. Allora bejn wieħed punt erba' u tlieta punt erba' jiġu fil-fatt. Jekk aħna ninżlu iktar f'dettall binqas data, allora il-preċiżjoni ta' din eh, l-istima tkun imnaqsa jekk inħarsu lejn 0.9 bħala rata ta' żball din hija stima pura u il-rata ta' żball tista' tkun anki iktar baxxa. Però f'din il-żona, f'dan is-settur ta' statistika, aħna ma, nista, ma jistawx ikonna eh, eh, riżultati iktar ċari, għax anki jekk namlu dan ma jkunux proporzjonali għal riżultati u l-lum għanna xie 40 sa 50% ta' rizorsi u ma nkunux nistaw intejbu. Nishtiq e, e, nishtiq najt il-dawk e, nis li għandhom e, li jishtiqu tejbu din is-sitwazzjoni għandna bżonn ta' iktar zoni, iktar setturi, però ma jagħmilx sens matematiku għax ma nistgħux nilħu l-akkuratezza neċessarja. Ettinger, il-Kummissarju, Grazzi, signori. Em tliet kwistjonijiet politiċi li jiena nixtieq nitkellem fuq u nieħu pożizzjoni. L-ewwel net fuq il-mistoqsijiet speċifiċi fuq il-konflitt ta' interess u il repubblika Ċeka. Mill-ewwel ta' Jannar aħna ħdimna fl-imkien ma' esperti minn diġi differenti reġo, agri u empl u esperti anki ġo Praga ħeddimt maħħom u aħna għaddejna id-dokumenti kollha ċifri id-dati u issa qed namlu qegħdin fil-fażi ta' evalwazzjoni eh, ġenerali. Jina tlabt lil kollegi u lil diretturi ġenerali tal-DGs li għamluħ dan mill-aktar kmini possibli ma bliktar dettal possibli wkoll. Allora ma nistax nagħti skadenza fuq din il-ħidma għaliex eh, għax jew jew ikonna ħidma tajba jew ikonna ħidma ta' malajr. U nista' niżgurakom li qed naħdmu eh, għatih fuq da. U fi ftit ġimgħat fil-15 ta' April it-tnej fi Strasburg se nitkellmu fuq il-kokko bu kif diġa għadna u se nagħtu rapport dettaljat fuq l audit tal-ewwel eh, rapport u nistaw anki noħorġu rakkomandazzjonijiet u dikinaru bad ma jkunniex il-pressjoni ta' żmien ta' ħin bħal manna l-lum u nkun nistaw nirrispondu bid-detal għal mistoqsijiet kollha. It-tieni e punt, il- fuq il-manager, eh, senior manager kienem eh, proċedura tajba, aħna nħossu il żewġ possibilitajiet li konna strumenti biex wieħed jaħtar persuna f'pożizzjoni huma għandhom l-istess valur u mhumiex stabbiliti fir-regoli ta' proċedura tagħna. Però l-ewwel nidħol f'dettall hemm żewġ raġunijiet li wieħed jista' jikkonsidra. L-ewwel it trasferimenti hemm iktar trasferimenti illi jseħħu fil-bidu ta' periodu ta' periodu leġislativ, però fil-bidu ta' kummissjoni meta jkun hemm kummissjoni ġdida jew DGs ġodda. U wieħed jista' jkonkludi li peress li hemm DGs ġodda hemm bżonn ta' ċerta ristrutturazzjoni. Din hija ħaġa ġusta. U t-tieni punt huwa illi għandna guideline miex propju regola e, e, fuq il-mobilità illi wara ħames snin wieħed ibiddel minn pożizzjoni għall-oħra u din hija possibbli biss meta nagħmlu trasferiment. Il-awla e, diġà il-mentat qabel għax meta jkun hemm diretturi ġenerali li jibqaw fl-istess pozizjoni 8, 9, 10 snin, issaqsuni għaliex għaliex man bidlux. U għal din raġuni aħna nagħmlu dawn it-trasferimenti. Però biex nirrispondi għal mistoqsijiet tagħkom sur Anri, dana biex nuri, biex nuri lilkom illi il-pubbliċità meta nagħmlu avviż fuq il-pożizzjonijiet hija hija sitwa hija proċedura tagħna. It-tielet kwestjoni jekk u għaliex is-segretur ġenerali meta risponda il-mistoqsijiet kollha illi għamlulu il-membri tal-parlament irrispondajna e, e, fil-prezenza tiegħek imma aħna għadna da fil-Kumitat ta' Kontroll f'Marzu għadna illi hemm ħafna mistoqsijiet li għandhom bżon ta' input biex wieħed jirrispondihom. U nixtiequ nirrispondu bliktar mod ġenerali u preċiż possibbli. U dana ma sarx biex ninfluenzaw ir-risposta imma biex namluhom liktar eh, faċli li wieħed jifimhom. Entkom saqsejtu minn min, min, min meta kien jaf fis-sur Selmajer, per eżempju, dina waħda mill-mistoqsijiet mill-2015-2018 eh, jannar frar eh, u għacċari li din il-mistoqsija nistaw nirrispondu għabbis jekk jirrispondiju u jekk ikun volutu stess u għal din ir-raġuni aħna eh, kellna li bħal prezenti. U segretarju ġenerali u fu livelli ħor tal-bini u aħna kellna nistaqsuh eh, ċerti e, dettalji għax huwa l-unika persuna li jaf li huwa kapaċi jagħti dawn ir-risposti għal mistoqsijiet tagħkom għalhekk aħna involvejna lilu. Is-sur e ċamba issa biex jala eh, il-diskussjoni. Honorable members, ladies and gentlemen, thank you so much for this useful. Grazie ħafna, Sur President, Signori, grazie għal dan is-sambju tant interessanti ta' opinjonijiet Jien qed nieħu gost nisma li l-Kunsill u l-Parlament jaqsmu ħafna affarijiet, ħafna xewqat li naraw titjib li noħolqu il-bażi għal opinjoni ta' awditjar kwalifiki min-naħa tal-qorti. Il-partijiet kollha huma ġuti li jaħdmu flimkien biex ikollna ġestjoni ta' fondi soda u kontroll tal-fondi ridu nuru determinazzjoni sabiex nerfaw responsabiltajiet kollha hemm bżonn li niksbu progress fis-snin li ġejjin. Imma wara dan il-messaġġ kollu li qed jinbija jinbat huwa ċar. Aħna serji u aħna dettaljati fl-iskrutinju tal-infiq u aħna rridu nassiguraw li l-budget Ewropew qed jimxi fid-direzzjoni tajba biex inkunu nistgħu niksbu riżultati mistennija. Grazzi ħafna għal darboħra għal eh, kummenti. Grazzi ħafna issa r rapporters, sinjura Ajala Sender għal żewġ minuti l-ewwel waħda. Grazzi, Sur President, nirringrazzja ħafna għal dan il-dibattitu verament rik u palmaet fil-bidu jina nitkellem fuq żewġ affarijiet jina naħseb li forsi ma fimx sew l-President tal-Kummissjoni tal-Kontroll Kumitat ta' Kontroll li poġġi dubju fuq is-sentenza tal-IMG li di ma ġietx eh, imwaqfa mhux mill-ambaxxaturi ta' Ġinevra fil mument meta il-gwerra tal-Balkani talbet li ċertu esperti jitlu wara il-bombardjament sabiex jistabilxu l-pontijiet, il-konnessjonijiet elettriċi, etc. F'din il-fundazzjoni Kien hemm biss l-ambasċaturi eh, ta' Ġinevra li kellhom jidħlu eh, f'sitwazzjoni tan serja bħal din il-konflitt tal-Balkani. U dan mandu xaqsam xejn mal-fat li l-problemi tal-MG li bdiet fl-2012 meta u waslet fuq il-fras il-ġejzet il-beneficjarju ta' dawk li għamlu eh, il-sinjura Tanja Gruner li inti ta' fasew. Il-verità hija li l-artikli u l-emendi li inti xtaqt fil-kwittanza ma jgħidu xejn fuq il-kapaċità tagħna li ngħinu liċ-ċittadini u l-Unjoni Ewropea. Issa dwar il-konflitt ta' interessi sur Oettinger jiddispjaċini ħafna inti taf li jena nikkonsidrak eh, professjonali ħafna minn taf li meta l-istatut tagħna, il-regolament tagħna, l-funzjonari huwa għatek sa kodeċiżjoni u jgħid mod ċar fil- L-artiklu 11 b li uffiċjal mandux fit twettiq ta' dmirijiet tiegħu jindirizza kwistjoni li mod dirett jew indirettament għandu interess personali fiha li tista' t-xekkel l-indipendenza b'mod partikolari interessi finanzjarji jew ta' familja. U biss anka dinja l-ewwel parti ta' artiklu ħafna twal. U meta il-Kummissjoni fil-preżentazzjoni uffiċjali tajt li eh, u il presidenti waqqafa. Ħajkonna nkomplu. Survalja żewġ minuti. Iva, grazzi, Sur President, nishtiq nirringrazzja l-kollegi għad dibattitu kostruttiv li kenna l-Kummissjoni ti kontrolla, il-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget stati e, idea tajbin ta' kif nistaw namlu ġestjoni tal-Budget tal-Unjoni Ewropea, imma għatem ħafna ħela mod ġenerali nibdew anka minn dan il-Parlament, il-fat li għanna zewċ eh, sedi, il-privileġġi li jeżistu kif ukoll il-Kummissari nistaw namlu ġestjoni aħjar, kif ukoll l-ispejjeż amministrativi li nistaw naġixxu fuqhom mod aktar sod vot kif ukoll ħaġa politika jekk tippermettuli għal qafas eh, multjanwali li jmiss finanzjarju l-ekonomija qed timxi iżjed bil-mod fuq livell globali manka Ewropea fiż-żona ta' l-euro, speċjalment pajjiżi bħal Ġermanja, Franza, l-Italja, ġifieri pajjiżi nitkellmu fuq il-kwistjoni ta' produzzjoni interna u industrijali u tajjeb li nitkellmu dwar reviżjoni tal-patt ta' stabilità u tkabbir biex nipermettu li l-investimenti li waslu għal valur miżjud li huwa marbut mal-fondi Ewropej ma jiġux kalkulati flimkien mal-kalkulu tad deficit. Grazzi ħafna. Grazzi, Sur Schmidt għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President, jina mandi xafen tawal biex nikkonkludi jina nishti li il-Kumitat ta' Kontroll Budgetarju jiġi appoġġat mill-kollegi kollha u minn kulħadd fil-pozizjonijiet uffiċjali ġara u koll qabel li il kumitati ta' kontroll tal-budget ma ħadux ma ġewx maħuda bis-serjetà tkun ħaġa tajba jekk ma jitkellmux biex jimlew li nfushom jew joħolqu polemika, imma rridu nadottaw il-prinċipi li għandhom sens fil- kumitati ta' kontrol tal-budget biex niprofaw niksbu l-aħjar riżultati għal kulħadd foqsa differenti ta' budget. Grazzi ħafna, issa sur kona għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, sur President Mandi Xalfejn tawwal. Jiena nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha u shadow rapporters għal kooperazzjoni eccellenti ma nixtieq nirringrazzja wkoll l-istituzzjonijiet l-oħra u l-istaff għal l-appoġġ eccellenti. Kif ukoll għal daw kollha li pparteċipaw il-membri tal-istaff, is-segretarjat. Grazzi ħafna issa żewġ minuti l-Onorevoli Sarvama. Grazzi, Sur President, fil-qosor ħafna għalix il-kollegi edin jaslu fl-emiċiklu u jina nishti nkun popolari bħal kulħadd, jina nishti nalaq billi najt li il-kwittanza hija kwistjoni serja ħafna. Aħna wek maħniex qed nitkellmu dwar eh, dawk li huma eh, favur il-Brexit u eh, oħrajn li forsi qegħdin jgħidu li aħna qegħdin naħlu l-flus ta' minn ħalla 16, anzi hija il-kontra. Dak li qegħdin ngħidu hawnhekk huwa li aħna edinaw, edinaw biex nikkontrollaw u namlu supervizjoni ta' kif jintużaw il-flejjes komuni tagħna u jiena nista' nassigurakom li il-flus jintużaw mod li jagħmel ħafna ħafna sens. Grazzi ħafna issa l-onorevoli Labajova għal żewġ minuti. Grazie ħafna, Sur President, li għal dar nir-ringrazzja Shadow Rapporters kolla l-ħidma tagħhom, il-kontribuzzjoni tagħhom għad-dibattitu tal-lum. Jiena nixtieq nirrepeti li l-intraprizi eh, soċjali għandhom rwol importanti ħafna fil-rabta tal-settur pubbliku privat kif ukoll sabiex jagħmlu kontribuzzjoni għall l-arfin u l-innovazzjoni. Hemm bżonn insaħħu r-rwol tal-SMEs u norbtuhom aktar mas soċjetà għaliex ir-riċerka u l-innovazzjoni ma tistax tkun fit is-soċjetajiet il-kbar u l-gvernijiet. Il-gvernijiet ukoll huma importanti għat tkabbir eh, tal-ekonomija fl-Unjoni Ewropea. Għalek irridu nżommu f'moħna il-vot unanimu tal-Kumitat eh, tal-Kontroll tal-Budget għalek jina nixtieq nitlob lil parlament li approvaw il-kwittanza. Grazzi mela il-dibattitu konġunt ġi malu il-votazzjoni ħassir illum fil-ħamsa ġviri. Issa, f'25 sekond oħra.